Il-minuti ta' seduta serin jataw il-Parlament għal approvazzjoni fil-bidu ta' seduta li jmess. Jekk memx oġezzjonijiet mela l-ura serin. Nresqu rezoluzzjonijiet li ġew adottati lum il-persuni l-entitajiet li huma msejħa huma mniżla fir-rezoluzzjonijiet. Din is-sessjoni tal-Parlament Ewropew hija